Zajr irċivejt mill pepe lista ta' dawn it-talbiet ser jiġu eh, publikati fil-minuti jekk mhux m'hemmx oġġezzjonijiet dawn il-ħatrijiet ser jiġu approvati.